Id-dibattitu jgħafawn il-votazzjoni tiħat għada. Id-dibattitu li jmiss jibda għada fid-disa ta' filgħodu. u jkompli sa 11 ta' filgħaxija. L-aġenda diġà ġiet ippubblikata għal ġurnata ta' għada u tistgħu taraw fuq il-sit elettroniku tal-Parlament Ewropew. Dan huwa t tmiem ta' dawn il-proċeduri il-lejli tajb grazzi.